elezzjoni li ġiet aġġornata fit-8 ta' Ottubru, eżis kollegi mingħajr ma qabel ma nibdew is-sessjoni nixtieq ngħid kelmtejn kif tafu għaxarti milu il-President Pollak Katinski dan firma it-trattat ta' Lisbona jiena nemmen li jedin pass eqreb li intemmu il-proċess ta' ratifika. Jiena konvint li sensibu soluzzjoni mar-Repubblika Ċeka fil-futur qarib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 rowishi li sħaru eh, fil-provinċja Xinjiang li tissejjaħ ur-rumxi għalkemm saru atti kriminali aħna nixxew netolbu l-awtoritajiet ċiniżi sabiex iħarsu ir-rekwiżit li ikollhom proċess ġust u trasparenti. Aħna wkoll qed ninkwetaw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 Eh, fil-proċess da' qabel l-abolizzjoni moratorju fuq eżekuzzjonijiet u sentenzi ta' mot. Dziękuję Państwu. Grazzi ħafna, Signori. Issa nistgħu nimxu għall-adozzjoni tal-minuti.